Mux se nibdaw minnu fih mal-voti, bil-voti l għonet ġit najt li sinjura li għana teħdu fil-os se titlaq mill-grupp tal-PPE mit-8 ta' marzu tal-2016